Vă propun să ținem un moment de reculege. Fid-dawl ta' dawn id-dikjarazzjonijiet namlu minuta silenzju. Mulțumim! <coughs> Trecem acum la votare. Tajjeb, mela, nkomplu bil-votazzjoni. L-ewwel vot huwa fuq il-Burundi u il-każ ta' Bob Rugurika. Għandna riżoluzzjoni konġunta. u il-votazzjoni sa timxi issa favur kontra astensjonijiet u taddi. Sur preda. Grazzi ħafna sur President. Qabel il-votazzjoni jiena xtaqt nispjega xi ħaġa fuq l-Arabja Sawdita l PP ma iffirmax din ir-riżoluzzjoni għaliex waħda mill-wieħed mill-paragrafi l-awtur ħol ikkumpara eh, mod ugwali l-Arabja Sawdita u l-ISIS anti l-Istat Iżlamiku. Aħna eh, tkellimna kontra din il-pena li natat kontra dan il-blogger Raif Badawi u għalek dan il-paragrafu jgħat jikkumpara iż-żewġ pini li jinataw taħt il-żewġ entitajiet. Grazzi ħafna ħadna nota ta' dan. Għalek, nimxu għal punt li jmiss l-Arabja Sawdita l kasta Raif Badawi, mozzjoni ta' rezoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi politiċi. Punt 5 ta' test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi din taddi. Niċċekjaw mod elettroniku miftuħ. Kulħadd ivvota, votazzjoni hija magħluqa. U din taddi premessa H fit-test oriġinali nivvotaw dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa M mit-test oriġinali favur kontra astensjonijiet u taddi. Premessa N favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. Vot fuq ir-riżoluzzjoni kollha permezz tal-vot elettroniku. Grazzi, il voto għamalu. U din taddi. nkomplu bil-votazzjoni li jmiss fuq il-loqbra tal-massa tal-persuni mitlufa fajxa għanna eh, maġġorita riżoluzzjoni minn seba gruppi politiċi nivvutaw fuq riżoluzzjoni kollha ġiet irtirata l-ewwel emenda u għalhekk nivvutaw permezz tal-vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Inkomplu. fissem il-191 firma ta' din il-proposta. fuq il-ħolqien ta' kumitat speċjali tal-tax rulings biex tagħmel point of order. Hawnhekk mhux ħanivvutaw fuq il-proposta minnaħa ta' 191 persuna, però skont ir-regoli din l-assemblea trid tivvota jekk ikun hemm rakkomandazzjoni pożittiva jew negattiva. Dan mhux qiegħed isiru għalhekk qegħdin inqisu li hawnhekk qegħdin iniksru liġi Ewropea. Għalhekk aħna sarresqu din il-kwistjoni quddiem il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Kif tafu? Din hija deċiżjoni li saret mill-Konferenza ta' Presidenti dawn l-unika entità li għandu dritt jiddeċidi fuq dawn il-kustjonijiet. Għalhekk aħna sa u anzi sa nimxu għal votazzjoni. L-emenda waħda. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u taddi. Emenda numru 2. Nullu idejna favur kontra astensjonijiet taddi. Fuq id-deċiżjoni kollha, votazzjoni elettronika miftuħa. maluqa. Taddi. Issa fuq il-kwissjoni tal-ħatrit għal dan il-komitat speċjali marċivejt lebda emenda fuq dan il-komitat u għalek għanna approvazzjoni minar ma nieħdu vot. Iżda fuq il-kriżi umanitarja fl-Iraq is-Sirja, bod partikolari fil-kontest tal-Istati Islamiku għanna rezoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi politiċi. L-emenda erba nivutaw, nur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. L-emenda wieħed, favur, kontra assenzjonijiet ma taddix. Ħamsa fit-test oriġinali għandna żewġ partijiet, l-ewwel għandna l-ewwel parti votazzjoni elettronika. Maluqa. Taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda ħamsa, favur kontra astensjonijiet ma taddix. Punt 17 vot elettroniku miftuħ. Malu. Għaddiet. Punt 20. Nivvotaw. Favur. Kontra. Astensjoniet. Taddi. 1.23 mit-test oriġinali maqsum fit-tnejn l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi wkoll. Emenda tnejn nivvutaw favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda tlieta nevutaw favur. Kontra astensjonijiet ast ma taddix. Premessa k vot elettroniku taddi. Vot fuq ir-riżoluzzjoni kollha nivvotaw favur kontra astensjonijiet taddi. Grazzi ħafna. Issa għanna l-ispiegazzjonijiet tal-vot. Grazzi.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 Vă rog să-l prezentați. Nitlob eh, ordni mħabba point of order, mħabba regolament, jek joġbok. Uh, yes, um, Mr. President. Um... Sur President, i-provajt ndaħal spiegazzjoni tal-votazzjoni fuq il-kas ta' Badawi. Dan la kwistjoni importanti ħafna lina. U normalment eh, hawnhekk uh, f'delegazzjoni is-soltu ma nivatawx favur Imma din l-opportunità li kellna iva votajna għax kienet kwistjoni urġenti ta' titjir tal-bniedem imma d-diffikultà hija hija li ma nistgħux indaħlu spjegazzjoni tal-votazzjoni qed tiġħidulna illi nkunu nistgħu ngħidu li nies fir-Renju Unit għaliex għamilna dak li għamilna. Tajjeb wisq. Mela, Iva, informawni illi fidaw ta' dan il-regolament mux possibli tagħmlu spiegazzjoni tal-votazzjoni. Iċifir hemm artiklu li ġie applikat m'hemmx il-possibilità li tispjegaw kif votajtu fuq dan l-artiklu. Tajjeb wis, komplu għaddejjin. Treċem la uh, a Mela, Hemm approvazzjoni ta' test li ġew approvati il-bieraħ dawn huma testi li huma disponibbli għandkom kummenti?